illi diġaja skedata għal wara l offsinal u għalek għanna bżon nħaffu xiftit juqwis dan id-debattitu għanna data fissa għal votazzjoni fuq il-kwesturi. Għalek, sinjuri, u għalek nishtiq nil l-President tal-Konsil, Is-Sur Samaras. Prim-Ministru Samaras, unura lija natik il-kelma. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θέλω κύριε... Grazie ħafna, membri ta' Parlament Ewropew. Nixtieq nifraħlek, President, għal elezzjoni mill ġdid tiegħek kif ukoll il-ġlida tiegħek l-ispirtu kombattiv is-saħħa tal-fidi tiegħek f'Ewropa Magħquda. Nixtieq ukoll illi nifraħ lill-President Barroso tal-appoġġ tiegħu għall-approċċ Ewropew kif ukoll il-rwol tiegħu bħala President tal-Kummissjoni jiena ferħan ħafna il-Konsill Ewropew bit-Trattat ta' Lisbona u eh, l-amliet differenti tal-elezzjoni issa kandidatura ta' Jean-Claude Juncker illi huwa Ewropew impenjat valuri rikonoxxuti u ħiliet kif ukoll l-esperjenza tiegħu ħbieb hija ħaġa mozzjonanti għalija li nkun hawnhekk f'dan il-post li nafu wara kollox tant tajjeb fejn inħossni isnid-dar għax jiena kont membru tal-Parlament Ewropew kont hemmhekk eh, bil qiegħda fej qegħdin intkom għaxar snilu jiena ġilit tal-istess ideali għal futur komuni tal-nies tal-Ewropa. U ħafna minn dawk il-kwistjonijiet illi isom kienu automatiċi laqas biss konna naħsbu noħolmu fuqhom għaxa snin ilu għax il-proġett Ewropew huwa ħaj. Għandu djufijiet tiegħu, għandu nuqqasijiet tiegħu, mhuwiex qed jimxi fuq ir-rubini forsi, imma qed jimxi l qudiem u x'imdaqiet jagħmel passi ta' ġgant. U dan nistgħu nifmuh biss jekk naraw eh, bċerta distanza. Iva kienem passi gbar minn deċenju għall minn ġenerazzjoni waħda per eżempju, ħafna affarijiet ġraw anki jekk l-istennijiet ma kienux daw kull għalhekk il-pass tal-integrazzjoni Ewropea dejjem għaddej l qudiem U għalhekk jiena ngħid Monserrat ħafna u nilqakom hawnhekk u ovvjament eh, nifirħilkom għax jiena hawnhekk biex nirressaq l-attenzjoni ta' ir-riżultati tal-Presidenza tagħna dik ellenika. Il-prioritajiet ta' sitt tagħna kienu dawn iġejjin L-ewwel net trattajna l-dufijiet ta' struttura Ewropea fid-daw tal-kriżi. L-iktar biex l-iktar eh, nitru fid-dettal fuq il-LMU u għalhekk l-SRM l-konklużjoni tagħha mal Single Resolution Fund kienu pass ewlieni biex ikonna laqda monetarja. Din laqda monetarja tagħna issa għandha strumenti aħjar biex tevita kriżi fil-futur u mlestija aħjar ukoll biex tfaċċjom. Umbagħad fuq l-impjiegi fuq it-kabbir L-approvazzjoni tal-pakket leġislattiv risorsi propji se jizgura illi jkun hemm finanzjament f'waqtu tal-politiki Ewropej, l-adozzjoni tal-leġislazzjoni fil-qafas ta' Single Market Act wieħed u tnejn kontribwaw ukoll biex jitejbu l-kompetitività. Faċilitaw u salvagwardaw l-attività ekonomika ta' ċittadini tal-intrapriżi tagħhom u nixtieq insemmi hawnhekk biss ir-regolament fuq li business u li commerce. Id-direttivi fuq il-posting tal-ħaddiema, l-electronic invoicing u x-xiri pubbliku, kif ukoll il-divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux konfidenzjali tal-intraprizi u koll kienu kollha importanti ħafna biex inġildu kontra l-evażjoni tat-taxxa. Kremu hemm ukoll ftehim fuq il-parteċipazzjoni ta' l-Unjoni fil-riskju kapitali tal-European Investment Fund, ġifi tal-Fond Ewropew tal-Investiment, biktar likwidità biex ikun hemm iktar self lejn l-ekonomija u mod partikolari għal parti l-iktar importanti tal-ekonomija tagħna, jiġifieri l-SMEs. Kien hemm files importanti ta' investimenti ġew konklużi u kien hemm progress ukoll fil-oqsma ta' telekomunikazzjoni tal-infrastruttura ranzament aħjar, iktar flessibilità fuq is-suq, iktar aċċess fuq is-suq minn kulħadd, iktar aċċess għal likwidità mill-SMEs, iktar trasparenza fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi, dawn kollha huma aspetti differenti ta' l-istess ħaġa ġifi ta' iktar integrazzjoni u ta' iktar kompetitività. Fi mieħor: ieħor, stenniet aħjar għall impjiegi għall tkabbir, għall prosperita, speċjalment fis-sminijiet meta hemm livelli għolja ħafna illi jeddu il-koeżjoni fraġila fraġili ta' ħafna stati membri tagħna. Niġa t tillet punt tiegħek. Migrazzjoni u ġestjoni fil-frontieri. Dan huwa għaffaj li ehm, jiġib miegħu ħafna sfidi għall-Unjoni Ewropea kollha kemm b'reperkussjonijiet fuq il-tkabbir ekonomiku kif ukoll il-koeżjoni soċjali kisbiet importanti hawnhekk kienu r-reviżjoni tal-lista ta' pajjiżi illi jitolbu il-viża biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea permettu ċittadini ta' xi 20 eh, pajjiżi terzi li jiġu fl-Unjoni Ewropea mingħajr viża u l-adozzjoni ta' direttiva fuq il-kondizjoni ta' dħul u ta' residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-kontest ta' trasferiment korporatarju kif ukoll ir-regolament il ġdid fuq Frontex kien hemm kisba importanti ħafna fuq il-linji gwida strateġiċi ta' wara stkolum fuq il-libertà, sigurtà eh, u ġustizzja li tiffoka fuq l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' solidarjetà fl-oqsma tal-azil, il-maneġjarju u l-ġestjoni tal-frontieri, kif ukoll ir-rabta bejn l-immigrazzjoni u l-politika barranija tal-Unjoni Ewropea fil-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, il-prinċipju ta' mor fu mor, eccetera, kif ukoll ir-ritorn effettiv ammissjoni politiki tal-viżi u attenzjoni iffokata lejn Affas ta' sigurtà intern. Raba punt, issa tematika orizzontali tal-presidenza ellenika. Din dejjem kienet biex terġa' tiddefinixxi u tagħti bidu għal politika marittima Ewropea fl-aspetti kollha, inkluż tkabbir l-enerġija, sigurtà u punt importanti ħafna kien strateġija marittima. Strateġika, eżis kollega l-ewwel derba l-Unjoni Ewropea tiżviluppa strateġija transversali ġenerali li se twassal għal ħarsien imtejjeb tas-sigurtà u tal-interessi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri fuq il-baħar. U din il-politika tiddefinixxi l-interessi strateġiċi u l għeddiet fil-qasam ehm, marittimu globali, strategija ovvjament tavvanza tippromovi l-prinċipji sa' tad-dritt, demokrazija, rispetta drittijiet tal-bniedem, l-efficienza enerġetika, s-sigurtà enerġetika kif ukoll uh, approċċ bażat fuq ir-regli fuq is-sigurtà fuq il-baħar li ġi rifless eh, fil-liġi internazjonali tal-Law of the Sea eh, fuq il-level istituzjonali l-adozzjoni tal-regolament fuq l-istatut u l-finanzjament ta' partiti politiċi u uh, huwa pass ta' kwalità għal demokrazija rappresentattiva Ewropea permezz dawn il-partiti eh, politiċi jina nifraħ lill parlament tal-vot tiegħu. Attenzjoni partikolari mbagħad tajna lil tkabbir u ġajna mqajma l-interessi ta' Ewropej u l-impent dawk il-pajjiżi biex jirrispettaw il-kriterji ta' sħubija tagħhom. L-Albanija ġimgħa Eh, li għaddiet kellha eh, statut ta' kandidatura u bdow ukoll negozjati ma' Serbja fuq it-Turkija fil-qafas tal-Kunsill Assoċjazzjoni Ewropea Turkija il-triq lejn Ewropa ta' Turkija tiddependi ovvjament mill-rispett tal-kriterji fuq iċ-Ċipru u l-Presidenza Grika kellha 67 biċċa tal leġizlazzjoni u avanzat xi 15 oħra fejn il-konsens inkiseb bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Dan ferba xhur minn flok it-tul ta' sitxu ta' soltu minħabba l-elezzjonijiet Ewropej u dan għamniħ budget minimu u 40% biss ċit eh, bħala spiża ġifirin faqna biss 40%. Issa aħna naraw sanħarsu lejn il-Presidenza Taljana u nittamaw li tiħu kol din it-tmexxija għal dawn il-politiki u aħna nittamaw aħna ottimistiċi ħafna illi huma se jaċċedu l-istennijiet tagħna biex hekk fl-2014 kulħadd eh, jaraw u jirrikonoxxija bħala eh, sena eh, ta' suċċess, sena mediterranja għal benessri ta' ċittadini kollha dawn l-aħħar snin il-pajjiżi kellha pajjiżi kellha kellu ħafna sfidi, l-Ewropa kellha ħafna sfidi u kien hemm dawk li qalu tkellmu fuq il-ħruġ li suppost noħorġu mill-Unjoni Ewropea mill-euro l-Unjoni Ewropea wkoll stennu li forsi l din tmur l aħjar Imma bil-kontra l-Ewropa ħadmet so l-Unjoni għandha l-problemi taħħa m'għandha l-ħiliet biex s-solvu dawk il-problemi u tmexxi l qudiem Aħna urejna il-popli tagħna jistgħu jaħdmu flimkien, jistgħu jibnu l-futur komuni tagħhom u bizminijiet ta' prosperità dan huwa ovvju imma wkoll fejn ikun hemm żminijiet pjuttost mwera. Żminijiet ta' kriżi u aħna tagħna l-prova il l popli tagħna jistgħu ibidlu pajjiżhom biex jisir iktar kompetittiv li jistgħu jitolbu tibdil fl-Unjon biex tissaxħax biex isir iktar sigura, l ekonomija iktar stabbli, demokrazija iktar stabbli u fl-aħħar elezzjonijiet il-popli ma votawx kontra l-Ewropa anzi bil-kontra huma rridu Ewropa aħjar u iktar Ewropa u diġà bdejna naraw ir-riżultati anki jekk fatal twila twila dimna. Imma bżonn nagħmlu iktar minn hekk. Għandna bżonn illi l-Unjoni Ewropea tkun iktar qrib il-qalba tal-Ewropej biex natu prova illi aħna maħniex isna sensilla biss ta' eh, politiki burokratiċi. Pjuttost l-Unjoni hija msejsa fuq ideali li kulħadd jista' jifhimhom mal-ewwel biss uh, mit sena ilu bdiet dik il-gwerra u kienet gwerra terribli, mhux l-ar waħda, imma batow ħafna l-popli tagħna ta' ġedja wara l-oħra għal deċenni sħaħ. Issa l-Ewropa hija l-iktar maquda, l-iktar demokratika, prosperità, stabilità, imma il-popli tagħna hemm bżonn ikunu sperati minn din l-Unjoni u mill-stennijiet tal-futur, hemm bżonn li jħossu l-Unjoni Ewropea hija qrib tagħhom u naħseb din titkun l-ewwel priorità tagħkom hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex l-Unjoni Ewropea tkun iktar qrib il-qlub ta' popli tagħna għax hawnhekk fil-Parlament Ewropew intkom il-qalba tal-Unjoni. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, Sur Prim Ministru, issa il-Kommissjoni Barroso. Prime Minister Samaras. Grazie ħafna, onorevoli membri. Tmiem il-Presidenza Griga tfisser tmiem mandat Ewropew u eh, bidu ta' mandat ġdid għallaqstant stand għandna sitwazzjoni speċifika ħafna. Fl-aħħar xhur ukoll eh, wasal mal ħruġ minn kriżi kbira illi laqtet l-Unjoni Ewropea xaktarx l-iktar waħda diffiċli minn mindu inħolqot il-Komunità Ewropea fis snin 50. Issa bdejna il-triq tagħna lejn il-kupru madana kollu għatem ħafna xisir u naħseb illi kien importanti li preċiżament f'dan l-istadju Pajis pal Greċja li kien eh, fost iktar affettwati mill-kriżi kien kapaċi juri impenn impen Ewropew immexxi l-Unjoni Ewropea u jirrispondi mhux biss għal problemi fil-pajjiż tiegħu, imma ikkontribwixxa b'mod kostruttiv għall aġenda Ewropea. Għal daqstant nirringrazzja personalment lill-Prim Ministru Samarax għal mod kif eh, ħadem ma' timi dedikat tiegħu għal mod kif ħadmu u refaw ir-responsabilità tagħhom fit-tmexxija tal-Kunsill f'dawn iż-żminijiet hekk diffiċli. Taħt it-tmexxija tagħha l-Presidenza Ellenika ħadmet bisħieħ sabiex twaqqaf dak li kien hemm bżonn u sabiex anka tieħu deċiżjonijiet importanti kon fisfon ta' skadenzi stretti minħabba l elezzjonijiet Ewropej. Il-Primistru Samara ġda tkellem ħafna mill-aspetti, mus noqgħod nirrepetihom u nippreferi nitkellem dwar kisbit kbar marbuta ma' situazzjoni ekonomika. Realtà hi li l-fiduċa ekonomika tiebet u għadha qed titjieb fl-Ewropa. Tkabbir fl-Unjoni Ewropea sejla jilaħaq l-1.6 fil-mija din is-sena u jilħaq 2% sal-2015. Investiment u koll, eh, miex il-qoddim, id-den kollettiv eċċessiv, naqqas għal taħt livelli ta' 3% għall ewwel darba mill-bidu tal-krizi. Sitt stati membri oħra issa ħarġu mill-proċedura ta' dejn eċċessiv u l-numru ta' pajjiżi suba ta' 11 inqas minn nofs l-24 pajjiż illi kienu f'dil pożizzjoni fl-2011. Naħseb li dan ifisser li mixin qoddim u juri li patt ta' stabilita' u tkabbir qed jaħdem tajjeb ħafna fl-aħħar xhur u wara l-ħruġ ta' suċċess eh, minn nata l-Irlanda u anka implementazzjoni ta' suċċess tal-programm fi Spanja għal-Banek Il-Portugal ħarġet mill-programm ta' assistenza u kol b'suċċess. Is-sitwazzjoni fil-Greċja u ċipru qed tistabilizza ruha. B'sinjali ta' titjib l-aktar għal dak li għandu x'jaqsam eh, zbilanċ importanti. Nafu li l-proċess kien wieħed ta' uġieħ Prim-Ministru Samaras u oħrajn jidanja fuq tajjeb imma wara dawn ir-riformi meħtieġa l-Greċja issa qed tara tnaqqis ulterjuri fid-deficit tagħha, qed eh, tara tkabbir, qed tindirizza l-iżbilanċ fir-relazzjonijiet esterni u qiegħda tirkupra wkoll f'aspetti oħrajn minkejja li ħafna għalu li l-situazzjoni hija imwera, il-Greċja baqgħet parti integrali ta' zona euro. Niftakru li ftit zminilu kelli personalment niddiskuti dan l-aspett mhux biss ma' ħafna fl-Unjoni ma' kan barra l-Unjoni. Illi ħafna kienu tibassru ħruġ mill-Greċja ħasbu oħrajn il-Unjoni Ewropea u l-Euro se żarma U tajjeb li semmet u li kellhom żball. Onorevoli membri, ħadd ma jistajċ ħadd li l kuprara għadu ħed fraġli, tkabbiru modest, il-qat fost iż-żazax l-aktar. Naħseb li huwa l-ikbar sfida li għandna qudiemna ma nista' ma jistax ikun għal mingħajr xogħol jew nintilfu ġenerazzjoni sieħa ta' ħaddiem għal daqstant hemm bżonn inħaffu x-xogħol tagħna illi għandna fuq il-mejda tal-Kunsill. Fil-fatt, issa huwa possibbli illi nimxu aktar il-qoddim din direzzjoni għaliex kenna kisbiet importanti fl-aħħar xhur. Uħut minn dal l-iżviluppi eh, l-qaskon nimmaġinawhom sa ftit snin ilu. Analisti fl-Ewropa, anka barra l-Ewropa, eh, Laqas kem tibassruħ dan, tlet snin ma kienx possibli kollok unjoni bankarja, ikollok il-Bank ċentrali jirbaħ fuq Banik Nazzjonali, għet kien jgħidu l-egleda, mux possibli, niftakar meta fl-2012 il-Komissjoni proponiet l-Unjoni Bankarja, meta użajt il-klim Unjoni Bankarja, ħafna għalu li mdin mux realistika u dan il-klim ma ġiex aċċettat. Allura tkellmu fuq stabilità finanzjarja mhux Unjoni Bankarja, ma illum l-Unjoni Bankarja hija realtà. Issa naftejim fuq il-mekanizmu ta' supervizjoni individwali u ta' riżoluzzjoni individwali u dan kien sinjal tal-impenn tagħna. Dan kien sinjal ċar l swi u għaċ-ċittadini tagħna l-Unjoni Ekonomika Monetarja ed hawnhekk u se tibqa' hawnhekk u ser eh, tkompli fil-proċess tagħha fuq regolamentazzjoni fuq aswiq finanzjari, l-Unjoni Ewropea qed s-saxħa il-fiduċa fil-swiq u anka fl-ekonomija, għalli xejn nkunu ċari mingħajr stabilità ma jistax ikollok prospettivi ta' tkabbir. U jekk dan ix-xogħol ta' stabilità eh, ma jsirx, illum ma nistax nikkonsidraw il-modi kif insaħħu tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Kwistjoni importanti oħra hija semestru Ewropew Issa dan huwa proċess li abaġmilu għanna l-koordinazzjoni ekonomika per rekwizit ma tuti is il-komitana kumma dipendenti fuq xurxin. bir rakkomendazzjoni speċifiċi għal pajjiż individwali provati fil-Konsil ġma li għaddit u nisħaq li din dan kif tejm unanimu, qed ngħidana li kultant hemm dawk li jgħidu li dawk li jaqblu fil kunsill Ewropew insew fuq ix-temu il-bil fuq rekomendazzjoni speċifiċi għal pajjiżi militari kien unanimu fost l-Stati membri dan jorbot il-gvernijiet kollha ta' tramuntana tan nofsinhar ta' xelluku tal-lemin dan l-eżerċizzju llum miex il-qudiem eh, brata maġla. Ninsabu fażi li nċaqalqu Stati membri minn situazzjoni ta' kriżi għal għal perspettiva aktar ifokata fuq ir-riforma da semastru wkoll ma kienx immaġinabbli fi snin xifti ta' snin ilu, Ftit ta' snin ilu kont istaqsuna il kummissjoni Ewropea xi darba se jkollha seta sejn budgets nazzjonali qabel jiġu adottati. Il-risposta għanna darbi kienet tkun din hija impossibbli, però dan mhux biss huwa impossibbli eh, huwa obbligu wkoll. U Dan kollu kixef kemm aħna dipendenti fuq xulxin u dan is-semestru li ma kienx immaġinabbli ftit sinilu issa sar punt ċentrali fil-governanza Ewropea. Għal daqstant illum għandna dibattut ġenwin fuq politika ekonomika, fuq dak li qed jiġri fl-Stati membri kollha b'mod individwali, u xaq nifraħ li din il-Kamra l-Stati membri Parlamenti Nazzjonali għal rwol kostruttiv fil-dew fil taħt skadenzi stretti sabiex jaqblu fuq rekomendazzjoni speċifiċi għal pajjiż individwali u jitemmu dal proċess da semestru fuq governanza ekonomika. Punt ieħor importanti huwa mhuwiex veru l-idea li ġiet popolarizzata f'ċertu pajjiżi illi dawn huma xi impożizzjonijiet minn Brussell jew mill-Kummissjoni Ewropea. Le, dan l-affarijiet mhux hekk jaħdmu. Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol ta' inizjattiva u tibda l-proċessi l kummissjoni Ewropea hija wkoll eh, referi oġġettiv ir-rwol tal-Kommissjoni tarek rakkomandazzjonijiet ġewġ implementati fuq livell nazzjonali jew le. Madanakollu deċiżjonijiet nirrepeti ttieħdu mill-gvernijiet kollha mill-Ministri tal-Finanzi u fl-aħħar mill-aħħar mill-Prim Ministri tal-pajjiżi tagħna kollha għal daqstant. Wasal iż-żmien li vitaw da diskussjonijiet noqogħdu nwaħlu fi Brussell għal deċiżjonijiet li jittieħdu minn gvernijiet nazzjonali. Nittama li jkollhom il-kuraġġ sabiex iżommu ma' deċiżjonijiet li tieħdu fuq livell kollettiv. U issa rridu niffukaw fuq l-implementazzjoni. U m'hemmx eh, lok fejn nkaxxu saqajna, bżonn il-reformi, hemm namlu nagħmlu aktar l-aktar fuq l-impjiegi, il-garanzija z-zaza, il-ġlida kontra l-faqar u l-eksklużjoni soċjali, investiment, tassazzjoni u progress għal kompetitività tagħna. Nam kienu fost eh, l-iktar żvilupp importanti fl-aħħar sitt xhur. Semestru Ewropew, il-proċess ta' semestru Ewropew u tlestija tal-Unjoni Bankarja. Però hemm smoħrajn fejn hemm bżonn inħaffu x-xogħol tagħna. U naħseb li l-Presidenza Taljana għandha ħafna xogħol x'twettaq dan il-qasam, azzjoni iktar iffokata fil-ġlida kontra il-qast fost iż-żgħażagħ u anka dak li nistgħu nagħmlu sabiex nużaw aħjar il-budget ta' triljon għas seba' snin li ġejjin. Meta ħut jitkellmu fuq pjan Marshall Plan ġdejt għall europa le, għanna ħaġa ħafna iktar ikbar, ikbar minn Marshall Plan, għanna budget għas seba' snin li ġejjin, illi jekk jiġi ġestit kif suppost, jista' iġibilna ħafna f'termini ta' investiment illi ħut mill-pajzi tagħna m'għandhomx marġini minħabba Eh, situazzjoni li nsabu fija. Ja kwestjoni ta' efficienza u koll eh, u kon sodisfatt nar il-rizultat tal-axħar Konsil Ewropew fuq rifet il-program għal eh, fitness regolatori fuq livell Ewropew. fl aħħar sitt xhur, grazzi għal program rifet, zidna l-ġizlazzjoni, anzi neħajna l-ġizlazzjoni ma kienieċ utli, irterajna 53 proposta, U mill-2006 irtirajna 293 proposta. Dal-figuri qatt ma jidhru mod pubbliku u l-erf konvenzjonali l-lum jgħidilna komplu tkellmu fuq burokrazija minnaħat ta' Brussell. Permettu ngħidilkom jekk il-gvernijiet kollha jagħmlu l sforz li qed nagħmlu fuq level Ewropew sabiex innaqsu eh, l-piżijiet jista' jkollna Eh, ambjent eh, ferma ħjar ċittadini tal anka l-SMEs tagħna ma ma ninsewx li 80% tal-budget Ewropew huwa ġestejt mill-istati membri nifistom U terz tal-biżit amministrattivi jorbtu ma l-ġiet Ewropej u ġan ġejn minn implementazzjoni nazzjonali u nasab li stati membri jistaw għandhom jaqdu r-wol tagħhom sabiex ikonna ambjent li kattar kabir, naħħu burokrazija u dan huwa din hija responsabilità kollettiva tal komissjoni ta' tal-Parlament u anke tal-Kunsill. Diskutejna u koll aspetti oħrajn importanti f'da semestru, mus noqgħod nirrepetihom għaliex ġa semmew l-aktar dak li xaqsam il-qasam importanti tal-Bitat Sikurta u Ġustizzja u l-kwissjoni tal-immigrazzjoni. Finalment, kentejn dwar it-kabbir. Għaliex dan kien il-periodu fejn fakkarna l-10 snin mill-ikbar tkabbir propju tal-2004. Ejja ma ninsewx illi fl-2004 meta nfakkarkom il-Komissjoni Ewropea, il-Komissjoni l-ewwel waħda tiegħi ħadet l tagħha, konna 15 il-pajjiż lura fl-2004, issa ninsabu 28 kważi rdoppjajna il-numru ta' pajjiżi. Hija waħda mill-akbar kisbiet li qatt kellna f'termini ta' storja Ewropea li għandna dal-kontinent maqut. U għal daqstant l-2014 għandu tibqa' mfakra għaliex ġiet 25 sena wara li waqgħet il-porteri tal-ħadid, ħa' 70 sena wara D-Day, mit sena mill-ewwel gwerra dinjija u f'Mejju konna qed infakru 10 snin mill-rinifikazzjoni tal-Ewropa. L-Unjoni Ewropea ta' 15 saret waħda ta' 28 u għada miftuħa l-ġejjini, għaqdet flimkien pajizi onja u nqas onja, pajizi gbar, daw gżar, ċentrali periferali, tramuntana, nofsinar il-vant u l-ponent. U dawk l-istati membri eh, issa u aktar b'saħħithom saħħithom ekonomikament, politikament u fuq livell demokratiku. S-sena li għaddit, Anzi, sena ġeja mill-2015 eh, ħajkonna proċeġġiet il-Litwanja sessir il-19 il-membru ta' zona euro fl mistax. Pajjiż li eh, għaw zdejt minn 35% tal-GDP, meta ta' GDP fl-Unjoni Ewropea f 1999 għal 78%. Għal daqstant membri tal-Parlament, kif wieħed jista' jkun negativ fuq eh, tkabbir u riunifikazzjoni tal-Ewropa. Kif ma jistawx jifmu il-makinarju ta' konverġenza li tant għamil ġdid, il-tħolloq tant opportunitajiet u t-nitkanu għek fuq l-Unjoni Ewropea fejn naħdmu għall-Istati Membri l-ġodda imma nipproġettaw ukoll stabilità u nevitaw kazit bata l-Ukrajna madwarna dan l li konna jekk it-kabbir ma sarx meta sar. Jina nemmen l-Europa na tibqa miftuħa għal-Balkani tal-Ponent, jkun żball kbir għall-Ewropa minħabba diffikultajiet preżenti eh, fejn hemm min qed u l frontieri tagħna. Hemm diffikultajiet iva l-movement ħieles huwa importanti għandna niġġieldu abbuż eh, kontra movement ħieles ma jkun żball l-Ewropa jekk tala il-frontieri tagħha. Reċentement zort is-Serbja u l-Albanija u rajt kemm xew qudiem dal-pajjiżi. U ikun irresponsabbli jekk ma nżommux it-tama għal dawn il-pajjiżi jekk dawn ikunu konformi mal kondizzjonijiet mod demokratiku u mill-livell ekonomiku. Għal daqstant kienet presidenza importanti fi żmien diffiċli Prim Ministru Samara sottim tim tija u rew kienu man penjanti u rew esperienza kienet ħames prezidenza ellenika u rew u kol il-tradizjonijiet tagħhom eh, nazzjonali kienu ma b'saħħithom li ma tradizjoniet kienu prezidenti waqt il-presidenza u li jistgħu jiġu deskritti minn tlet kelmiet Gregi illi eh, jakkumpanjaw l-approċċ tagħna. Logos, nimxu l-qoddim dak li razzjonali u ġus tal-Europa. Patox, nisimaw naħat kolla nifmu il-ħtiġiet tal-ċittadin tagħna l-aktar dak li qed u etos nipreservaw il-valuri Ewropej tal-libertà ġustizzja. Grazzi li Presidenza Griga u grazzi wkoll l attenzjoni tagħkom. Vielen Dank, Barroso. Meine Damen und Herren. Grazie, Sir Barroso. Senjuri, qabel niftaħ id-dibattitu. Ninsabu 35 minuta jew 40 minuta tard. U r-riżultat ta' dan l-elezzjoni għal-kwesturi s sessir fis-sija jekk joġobkom għal daqstant jekk eh, tistaw forsi tellaw dan fuq l-screens, netkellem ma' servizzi tekniċi, elezzjoni tal-kwesturi mhux se ssir f'nofsija kif skedat imma fis-sija. Jekk nikkonkludu aktar kmini, nistaw forsi nrisqu l-ħin imma lissa l-elezzjoni hija skedata s-sija. Issa, niftu d-dibattitu fisem il-PPE nibdew bis-sur Kefalog Jannis. Grazie, President. President, l-Europa minn meta twaqfet dejjem ħadet żewġ pass il-qoddim u żewġ pass il-ura. Anzi, żewġ pass il-qoddim u l-ura, dejjem kellek pass il-qoddim sabiex nipromuovu Ewropa ta' tkabbir, solidarjetà, libertà u demokrazija. U jena nemmen illi kien f'din id-direzzjoni f'kondizzjonijiet diffiċli li l-Greċja u l-Ewropa iċċaqal u matul il-Presidenza Ellenika fejn saħħaħna integrazzjoni ekonomika monetarja, adottajna l-IRM u l-fond kif ukoll kien hemm promovejna tkabbiru l tkattir ta' xogħol adottajna implementazzjoni fuq e-invoicing għax-xiri pubbliku kif ukoll komplejna niġġeldu l-evażjoni tat-taxxa promovejna l-inizjattivi eh, fil-qasam tal-immigrazzjoni permezz ta' direttivi fuq il-kwistjoni ta' l-approċċ ma' pajjiżi terzi, anka direttiva Frontex. Li għal il-Prim Ministru huwa veru illi ferba xhur biss il-Presidenza Ellenika temmit 67 dokument leġislattiv u kisbet ftejma l-Kunsill 15 il-dokument leġislattiv ieħor fuq kwistjoni tal-ħasil tal-flus, turizmu, Europol, ħarsin ta' tfal f'proċedimenti kriminali. Sabiex nipromovu politika favur solidarjetà, adottajna direttiva fuq il-Fond ta' Solidarjetà f'każijiet eh, ta' dizastri u anka eh, kena l-pakket ta' tkabbira ma' l-Albanija, Serbia u l-Montenegro promuvejna trasparenza. Għodimna u kol fu uh, publikazzjoni fu informazzjoni finanzjarja tal-kompaniji. Issa ħadet eh, il-postana l-presidenza taljana nifirħilhom u nifraħ ukoll presidenza ellenika li tassew meċċet il qoddim eh, punt importanti għall europa Soluzzjoni għall-Ewropa il-inwessa u l-pedamenti demokratiċi u nidġildu l-euroxettiċizmu u l-populizmu. Anis, taswaħtat jiet. Grazie ħafna. Issa, fissim il soċalisti u Demokratiċi l-Onrevoli Kajli. Αγαπητέ Πρόεδρε και Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, η παράταξή μου σημαίνει... President Prime Ministru tal Greċja, il-Gvern tagħna ilu jaħdem flimkien mal-Gvern biex suċċess. Aħna ressaqna prioritajiet biex nappoġġaw żgħażagħ, l-impjiegi, it-kabbir, kif ukoll insaħħu l-Unjoni Bankarja kif semma s-Sur Barroso li jagħti appoġġ ugwali l-Istati Membri kollha. Aħna smajna l-messaġġ mill-elezzjonijiet Ewropej u l-Griegi talbu għal aktar Ewropa u aktar allinjamenti politiċi u dana minn kejja u kol żbalji li saru minħabba l-austerità illi bekk għenu l-euroxettiċizmu u il-partiti tal-lemin estrem. Bekk hemm il bżon li naqbdu direzzjoni ġdida biex nirreferu għas suċċessi tal-Ewropa tas solidarjetà. il greċa tassew kisbet dak li kisbet b'ħafna sagrifiċċji li saru miċ-ċittadini Griegi. U allura Għanna nixtarru dana kollu u naħsbu dwar il-protezzjoni ta' ċittadini l-aktar vulnerabli fl-Ewropa. Issa, il-Presidenza tal-Italja bdiet il-ħidma tagħha wara il presidenza tal-Greċja u nittama li huma wkoll issa jibqgħu jaħdmu biex ikonna direzzjoni aktar sensittiva biex aħna tassew nilħu ftejmiet biex anki namlu korrezzjonijiet fejn kien hemm ksur tal-red lines tal-linji eh, l-ħamor u għaliex jridu eh, kun aktar ambizzjużi. Grazzi ħafna issa fisem il-grupp ECR l-Onorevoli Marjas. President, Signori, kollegi, bħala Viċi President tal-ECR, il-grupp politiku fiħdan dan il-Parlament nixtiequ ngħidu illi Presidenza Ellenika eh, ukoll eh, ma waslitx għal stejjer ta' suċċess, speċjalment b'rabta ta' linja ta' politika illi seħew f'pajjiżi fil-Greċja għaliex il-pajjiż tiegħi issa jgħat fi stat imwer. U għallura rajna illi il-Greċa ħadet 214 biljun euro f'self aktar minn 120% tal-GDP. B'dan l-ammont ta' flus, ċertament l-ekonomija tal-Greċja setat terġa' tieqaf fuq saqajja. Issa għanna 1.5 miljun persuna illi huma bla impiegi għanna 6.000 illi għamlu suicidi, 40% tal-popolazzjoni Griega edin taħt il-limitu tal-faqar, 120% tal-GDP fi klimiħor ieħor illi huwa f'dejn ukoll. Il-PSI illi wassal għal kollas tal-sigurta soċjali 50 miljun euro biex insalvaw il-dawk li għandhom l-aktar isma fil-banek tagħna. U allura għandna sitwazzjoni fejn il-Greċja saret ċimiterju ekonomiku tlifna opportunità biex inqajmu dawn il-punti kollha illi għal xirin ta' snin inna niddiskutu f'pajjiżna. Jiena naħseb illi dawn il-kwistjonijiet huma priorità għas-sitwazzjoni finanzjarja f'pajjiżi intom tliftu opportunità. Intom issa qegħdin tidru din dan il-Parlament, aħna konna kontra il trojka u kontu tliftu l-opportunità li twaqfu il-miżuri ta' austerità li intom appoġġajtu. Tliftu opportunità biex il-Kummissjoni tkun tista' biddel id-direzzjoni tagħha tliftu l-opportunità biex tiddu l-attenzjoni ta' sur Draghi biex tassew jappoġġaw il-popolazzjoni griega illi ħalsu mija fil-mija għal problemi tal-banek. U allura falliment eh, fil-Greċja iżda anki eh, brabta mal-presidenza tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa fisem il-gwe l-Onorevoli Sakurafa. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Sfortunatament, it-Trattat tal-Lisbona dajfet l-rwol tal-presidenza. Dan jfisser illi il-pajis bil-presidenza rijiet irrit iwetta deċiżjonijiet illi ittieħdu minn teknokratiċi dawk illi jaħdmu fil-entitajiet governattivi. U allura smajna dwar riżultati eċċellenti riżultati miksuba u li l-ekonomija issa għabda direzzjoni tajba. Meta aħna ħadna fidejna l-presidenza, aħna għedna illi din se tkun eh, dan se jkun il-punt l-aktar dajja fil-katina. Il-presidenza tal-Greċja segwiet il-politika ta' austerita minnajr mamlet xejn kejja il-kwistjonijiet kollha li kellhom tqajmu kellhom jitqajmu minħabba il-kriżi umanitarja li rajna f'pajjiżi u f'pajjiżna u anki fil-kumplament tal-Ewropa. Dina issa hija teddida għall-Ewropa kollha kemmi. Aħna donna qegħdin nkunu ta' eżempju għal dak li tisir f'nadi oħra fl-Ewropa. Rajna pereżempju il-negozjar kollettiv ġimdajjef għandna iktar eh, sitwazzjonijiet fejn il-nies qegħdin jitilfu eh, pigi tagħhom u anki tnaqis fil-nefqa fil-saħħa pubblika kif ukoll għandna dan id-dejn massiċ illi il-popolazzjoni Griega kella tagħmel tajjeb għalih. U l-Unjoni Bankarja pereżempju, konsolidament fiskali. Dawn il-kwistjonijiet kollha u fuq quddiem u matul il l-enika, rajna wkoll approċċi oħra estremi. Rajna illi il deċiżjonijiet qed jittieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej u probabilment minn hawn ukoll. U jiena naħseb illi hawnhekk għandna allura dubju kbir fuq demokrazija li tolqotna l kol Is-Sirja u l ukrajina l-kriżijiet hemmhekk, l-interessi ekonomiċi ma dawk illi determinaw l-approċċ politiku tal-gvernijiet. Jiena naħseb hekk illi din il-presidenza kienet diżastru għall popolazzjoni Grega u waslet u koll għal-teddit għal-ġejjini tal-Europa u tal-ċittadini u anke tal-Unjoni kollha kemmi. Jiena naħseb bekk li dun iġildu sabiex il-presenza tal-Italja ma toħroġ bl-istess riżultati bħal dik ta' Greċja. Grazzi ħafna issa imiss isem il-ħodor l-Onorevoli Gigold. Kollegi, Sur Samaras, President, l-ewel, huwa ta' disappunt li jiena minix Grek u allura jiena forsi maqtuħ mid-dibattitu li t-sira unek. hawnhekk. dana kollu nieħu l-opportunità biex nirreferi għal dak li seħ dawn l-aħħar sitt xhur matul il-Presidenza Lenika l-ewwel. Intom eh, konkludejtu diversi files importanti għall istabilità ta' swieq finanzjarji tagħna grazzi l-Unjoni Bankarja, kwistjoni importanti din. Pass kbir lejn stabilizzazzjoni tas-sistema finanzarja tagħna fl-Ewropa. Awellura hemmhekk iva ħadtu pass kbir il qudiem għall-Ewropa. Iżda jiena inkwetat. Inkwetat għaliex nixma mill-Kummissjoni Ewropea li huma qegħdin jaħdmu fuq dan u fuq il- font ta' salvataġġ u kif dan se jiġi finanzjat minn banek iżżar. Iżda l-banek ta' investiment dawn eh, minn dak li smajna fil ġajjini se jiġu wkoll eh, salvati u mbagħad eh, zona euro jiena naħseb li stajna nużaw diversi miżuri u xinajdu għal pjanijiet gbar oħra, pal per esempio il-blueprint tal-Komissjoni, dokument tal-Presidenza, ma sar xejn minn dan, u għallura B'xi mod għanna politika li hija unilaterali f'termini ta' autorità kif ukoll għal kompetizzjoni aggressiva ta' taxxa ma sar xejn dwar dan m'hemmx biżejjed investiment, wisqat kif ukoll għal dak nxaqsam servizzi pubbliċi għandna l-problemi hemmhekk u qegħdin mill-ġdid nitkellmu dwar id-dejn. U allura jidir li li dana mhux mod ġust kif aħna niffinanzjaw is-sitwazzjoni. U allura naħseb li hawnhekk il prezenza tal-Greċja ma kisbitx wisq, però nittama li fis li ġejjin l-affarijiet jinbidlu. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Delios Fisem innon allinjati. President, onorevoli membri, Il-President Barroso ammetta li l-Ewropa hija aktar demokratika, aktar b'saħħitha. Nafu il-kol kemm aħna li fil-Greċja tal-antik kenna din definizzjoni ta' demokrazija u fil-Greċja tal-lum il-ġurnata issa li popolazzjoni tal-pajjiż qed tgħix l-effetti tat-trojka, jiġifieri il-ġuħ, il qat il-faqar aktar oligarkija fil-gvern ta' Sur Samaras u Sur Vanisellus ukoll. Jiena naħseb illi hawnhekk dawna għafġu il prinċipju bażiku tad-demokrazija kif ukoll ta' ġustizzja Dana ukoll għamel impatt fuq il-prinċipji ewlenin tal-Kostituzzjoni tagħna fi klimiħor. ieħor. Eh, forza politika f'pajjiżi ġiet imwarba f'pajjiżi u allura kien hemm teddit għal mexxej tal-partit u anki tal-membri tagħhom. U dawk li ma ġewx ukoll mitfwajn il-ħabs ma jistgħux jittu sem f'attivitajiet tal-partit għaliex dan jmur kontra il-prinċipji ewlenin tad-demokrazija u tal-ġustizzja. Issa, dwar il-presidenza, is-Sur Samaras ukoll seta' jitkellem dwar approċċ antidemokratiku tal-partit tiegħu Jina naħseb li allura irridu nitkellmu kontra dak li qed iseħħ f'pajjiżi, irridu nwaqfu persekuzzjoni illegali politika. Grazzi, inti bist l ħin tiegħek jgħid il-President. Issa, L-Onorevoli Xujka. Grazzi, President. Jena rajt li huma l-aktar il-kollegi tal-Greċa li qegħdin jieħdu sem f'dan id-dibattitu qegħdin jirreferu għal problemi interni f'pajjiżhom. Jiena però nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill presidenza tal-Greċja kif ukoll is-Sur Samara sal-isforzi kollha tagħhom matul il-presidenza tagħhom minkejja il-problemi kollha interni li l-Grigi kellhom matul dan iż-żmien. Bet grazzi Sur Samaras. Jiena wkoll Eh, ħadd il-kelma mm, biex nirreferi għal dak li inti semmejt meta introduċejt il-presidenza tiegħek siċurilu. U inti enfasizzajt il-politika marittima. Inti ma semmejtx il-ħolqien tal-Reġun Adriatiku Jonju meta inti semmejt ir-riżultati tal-presidenza ellenika. Xtaqt najt biss illi nemmen illi dan huwa suċċess kbir nittama li nkomplu naħdmu fuq dan il-punt. Issa, għal komplement tal riżultati li semmejt, jiena xtaqt najt illi nemmen illi dak li sar f'termini tal-unjoni bankarja, f'termini ekonomiċi, f'termini ekonomiċi u kol, kien punt importanti ħafna dak li għamilna. Iżda ma nistax ma nsemmux illi l-qatfost iż-żazax jibqa problema u allura naqbel ma' Sur Barroso meta qal li għandna nkomplu naħdmu fuq din il-problema. L-Ewropa issa għandha fideja numru ta' strumenti li ma kinux jeżistu qabel, bekk nemmen li issa wasal il-waqt li nibdaw nużawhom matul il-Presidenza tal-Italja. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa imiss li l-Onorevoli Kirkos għal grupp SD. President, Prim Ministru il-ħames eh, presidenza Elenika kienet ta' suċċess minnaħa il-presidenza resqet il-proposti kollha li kienu pendenti u fuq xeħut minn dawn il-ħakna ftejim u dana jinkludi ftejim politiku dwar ir-riżoluzzjoni wahdanija u anki il-liġi tal-bahar. Iżda minnaħa l-oħra, presidenza ma dottax eh, bżejt inizjattiva dwar kwistjonijiet illi kienu meqjusa pala pretajiet, per eżempju, il-qat fost iż-żazax, illi tassew qed jaffetwa l-ekonomiji li qegħdin fi kriżi u fejn inħossu li hemm bżonn ta' aktar solidarjetà min-naħa tal-Unjoni f'termini prattiċi bekk nitlob lill prim Ministru biex jaħdem flimkien mal-Preżenza li jmiss u il prezenza tal-Italja biex eh, tifokaw fuq il-dawn il-problemi. Issa ma rajniex inizjattivi eh, f'dan ir-rigward iżda dwar il-GMOs eh, dana u koll kien punt illi tressa minnaħa tal-presidenza dwar l-Ukrajina. Il-presidenza naħseb kienet ma kħadġ bizzejet azzjoni u anki fir rigward tal-krizi kbira Eh, aħna zajna bħala model. Pero u kol, eh, rridu naraw illi nittu inizjattiva biex nappoġġaw eh, demokrazija di oħra. Ma ksibnix il-għanijiet kollha li aħna konna ippjanajna li jom meta bdejna il-ħidma tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss għal minuta l-Onorevoli Papadakis. Mikrofonu għal-kellim. Il-missjoni tal-presidenza kella suċċess u rajna aktar xkiel drittijiet tal-ħaddiema, iktar kapital fil-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja. Dan għajmur kontra tal-poplu, il-pasok u d-demokrazija ġdida kol irreferew għall istrateġija u l-ippjanar tal-Unjoni Ewropea. U l-ewwel fażi kienet l-intervent tal-Unjoni u ta' NATO fejn eh, brabta mal-Ukrajina. Mbagħad l-istrateġija tal-Ewropa dwar l-intervent militari feħtan l-Unjoni fil-Repubblika Afrikana Ċentrali kien hemm promozzjoni ta' strateġija tal-sigurtà marittima kif ukoll biex nattakkaw il-popolazzjonijiet. U dan huwa attakk fuq id-drittijiet tal-ċittadini. Il-Partit Komunista tal-Greċja se jiġilet kontra dawn il-miżuri u kontra dawn l-attakki kontra l popolazzjonijiet Grazzi ħafna l-Sur Popadakis issa għal minuta u nofs l-Onorevli Kefalo Ġanis. Jiena għandi tliet kummenti l-ewwel. Nixtieq nfakkar lill kollegi partikolarment daw Grigi, illi aħna qegħdin hawnhekk issa fi Strasburgu, mhux fateni. Naħseb illi nistgħu eh, nitkellmu fuq il-kwistjonijiet interni Grigi jekk nixtiequ, però darb'oħra. Issa, kumment ieħor. Bir-raġun illi fl-ewwel slogan li kellna fil l-elezzjonijiet tagħna minna tal pepe kienet illi aħna niġġieldu l-far u allura aħna se nkomplu niġġieldu biex aħna nresqu dawn l edjat Ewropej li waslu għall-integrazzjoni Ewropea. Kumment ieħor is-soluzzjonijiet għall-Ewropa. Insibuhom faktar Ewropa, Ewropa aħjar, fit-kabbir u ta' istituzzjonijiet dan għal-antana. Sur President, jek permetti li komment dwar il-kriżi aħna kena ċirkostanzi drammatiċi qoddimna, ma kenniex lodot meħtieġa. Qablu l-Ewropa ma l-Istati Uniti u taraw li 6% tal-GDP tal-Istati Uniti jiġi ġestit fuq livell nazzjonali, wieħed fil-mija fil-kastana u fi żmien tal-kriżi Kien hemm seba' panek illi stampaw il-flus u allura irid ikollna Ewropa aħjar, viżjoni aħjar biex nimxu l-qoddim, nipromovu slim illi ġi stabilit dawn l-aħħar snin. U allura dana bażikament huwa dovut ukoll għall appoġġ demokrazija u fil-pajjiżi ta' nofsinhar u anki f'tal-Levant irridu nresqu l-qoddim il-viżjoni Ewropea u l-integrazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa imis l minuta l-Onorevoli Liberatski. Grazzi, smajt bil-reqa l-Prim Ministru Samaras u l-Sur Barroso. U ma semmew illi din il-ġenerazzjoni għamlet ħwejjeġ kbar illi ma konniex nobsruhom qabel iżda. Dawn għandhom 50 sena u aktar dawk il-punti li intom semmejtu l-lum il-kizbiet 27-20 sena ilu kol konna nsemmum dawn l-affarijiet, pero iż-żaza il-lum li għandhom 25 sena ma jridux jisimaw dwar dawn il-kizbiet. Huma jitkellmu dwar problemi tagħhom, il-faqar, nuqqas ta' prospetti, problemi bla soluzzjoni u ma jemnux aktar f'Ewropa bħal din u s-sanna komissjoni għanna parlament ġdid, se jkonna komissjoni ġdida u koll u għallura rridu nidu mill-ġdid l-Ewropa. Għaliex il-problemi nkella jkomplu jikbru u ma nistax nkontrollawhom, grazzi. Grazzi ħafna, issa naddu għal parti Catch the Eye, issa eh, l-Onorevoli Plenkovic. President, jiena xtaqt nirringrazzja lil prim Ministru Samares għal rapport dettaljat tiegħu. Il-Greċja kellha l-Presidenza fl-2003 meta Kroazja applikata l-sħubija. E, u għafta pjaċira l-ura li li nkun għawnek bil-qeda bħala membru sħiħ tal-Parlament u bekk nirringrazzjakom għal-Strategija Marittima li kienet priorità orizzontali għal presidenza tagħkom kif ukoll l-adozzjoni ta' strateġija Adriatiku u Jonju għaliex dana jorbot erba stati membri flimkien u dawk illi mhumiex preżenti. U allura nifraħlek ukoll għal twettiq tal-Unjoni Bankarja kif ukoll l-istatut tal-partiti politiċi Ewropej li kontribwixxi għat-tisħiħ tal-forzi Ewropej fl-Ewropa u anki fl-Unjoni. Grazzi. Plenkovic. Grazzi ħafna, Sur Plenkovic, Sur Mavridis. Nadilek il-kelma. Kollega Mavridis. Kollega Mavridis, jek joġbuka. Θέλω και Θέλω και εγώ με τη σειρά μου. u koll. Nishtiq nifraħ l-Prim Ministru tal-Greċja fuq il-kizbiet tiegħu fid-dawk ċirkostanzi diffiċli ħafna għalla volja ovvjament kien hemm ħafna żbalji hemm punt però nixtieq nifoka fuqu. U dan huwa fuq ir-reġjun USA tal-Mediterran ta' xlok u it-teddidiet li jem u l-perikli li jem fil-Mediterran marbutin mal-enerġija u dan jinvolvi l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Naħseb li l-iżgħar stati li għamlu parti mill-Unjoni Ewropea jistħoq l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea fl-operat eh, tal-eserċizzju ta' drittijiet tagħna biex inkunu nistgħu nużaw il-żoni esklużivi ekonomiċi tagħna l-interessi tal-popli tagħna kif ukoll fl-interess tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Jiena naħseb ukoll illi kull sforz jrid ikun hemm lejn it-Turkija mill-Unjoni Ewropea ma jistgħux ikun hemm passi sakemm huma ma jaċċettawx il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-sur Gigaps, Newrancy gigabs. Kire Broti Burje. President, Prim Ministru. Matul il-presidenza ellenika, il-Ministeru Tork tal affar Barramin matul il-Konsill mal-Turkija l-Unjoni Ewropea tkellem mal-Ministru Venizelos u bat nota twila li qalet illi l-Unjoni Ewropea u l-membri tagħha issa huma mejta klinikament li ma kienet l-espressjoni ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea lejn stat membru illi qed jissejjaħ mejjed klinikament minn pajjiż li qed ifittex is-sħobija u li ma kienet ir-reazzjoni tal-Presidenza Ellenika meta it-Turkija kontra drittijiet kollha tagħha saqsiet għal titlu illi jiġi mneħim il passaporti illi għatu aċċess lit turkija ġifiri meta kien hemm referenza għal Ċipru. Grazzi ħafna, Sinjura Teo Karus. Issa is-Sur Denanu. kollegi Denanu. Grazzi ħafna, President. Sprechen, dan Frau Kollegin Galpilz. Anzi, ma jixtiex eh, jitkellem il-kollega mera naddi għal kelima li misgrazzja ħafna President Supreme Ministru nixtieq l-ewwel nifraħlek nifraħlek għal presidenza tiegħek u għal ħidma tiegħek jidirli li fil-ħidma tiegħek ifakart fuq it-kabir ekonomiku, kompetitività l-ħolqien tal-impjiegi u dan kien l-approċċ ġust. L-iktar dmir importanti l-Unjoni anke fil-futur jidirli wkoll illi ksibt xi suċċess f'dawn l osma kellek xi erba' xhur ta' ħidma leġislattiva tista' tkun kburi. Jiena nixtieq nitkellem fuq wieħed mit-tmirijiet ewlenin tagħna, il-kwistjoni tal-qatt fost iż-żaża. Hemm bżonn nittrattaw il-qatt fost iż-żaża ħintejbu l-istennijiet taż-żaża u l-Youth Guarantee Scheme tajba ħafna u jiena nilqa' negozjati għaddejjien. mbagħad nitkellem fuq laqda bankarja importanza u koll hemm bżonn nagħtu għaliha. Hemm xi files għadhom pendenti u inti ma milx taqsek progress palma stajt tagħmel, pereżempju fi suq uniku, imma naħseb ġenerali il-ħidma tiegħek kienet tajba ħafna u nifraħlek. Grazzi ħafna, Sinjura Gal Pelċ. Issa, is-sur Danano issa jixtieq jitkellem. Jekk jogħġbok. Oui, je n'avais pas demandé la parole. Le ma konx saqsejt għal-kelma imma billi inti għattijeli jiena pieċir kbir noħoda biex najt l ewwel net tisprimu l-solidarieta tijaj mal-poplu Grek. Jiena nafu sow għax eh, jiena għat ftit żmien emmek u najt illi il-Grigi kienu qalbina ħafna. Kellhom perjodu diffiċli għall-aħħar u nixtieq nilqa l-ħiliet tagħhom biex jerġgħu jimxu l-qoddim u jibqaw interessati fl-Ewropa u nixtieq ngħid kemm huwa importanti li l-popli Ewropej juru solidarjetà bejnietom. Grazzi ħafna. Fil danke kollegi Dinan. ħafna, Sur Danano. Is-Signura Sajatowecka. Grazzi ħafna, President. Onorevoli Prim Ministru, nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-Presidenta Ellenika tal-ħidma tajba ħafna tagħha, speċjalment għax ħadmet fuq wieħed mill-files l-iktar importanti l-Posting of Workers Directive, l-aħħar file magħluq taħt il-Presidenza tiegħek u ovvjament kellna problema addizzjonali minħabba l-kampanja elettorali l-Parlament Ewropew. Imma, ir-rappreżentanti tiegħek fin-negozjati għamlu xogħol tajjeb u stajna nalqu din il-kaxa ta' Pandora. Nixtieq neġed nirringrazzjak u jekk jogħġbok eh, għajt grazzi u koll il-tim ta' negozjati tijak kont kredibli, responsabli, klassi kbira. Grazzi minn qalbi u naf din il-responsabilta u kredibilita meta tiġi msarra fil-politika nazzjonali se maħħa suċessi kbar għal poplu tijak. Grazzi ħafna, nawguralek. Grazzi ħafna, Signora Jadzowiecka, issa Signora Kuska. Grazie Presidente. E... Signora Costa, nixtieq nirringazzjak, Sur President, u xtieq eh, nirrikonoxxi il-ħidma tajba ħafna tal-Presidenza Grega fid-dal ta' ċirkostanzi diffiċli ma' nittama illi jkunu wkoll jaslu staġun differenti tal-politika euro-mediterranja permezz ta' pass importanti li kien hemm naħseb naħseb pereżempju fil-fatt illi fl-aħħar mill-aħħar permezz ta' presidenza tiegħek issa t t-natu iktar tensa għal fatt illi m'hemmx Ewropa mingħajr politika reali għal Mediterran u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm politika ġdida għall-immigrazzjoni tur iktar solidarjetà tkun iktar attenti għal dawk li ma diritti imma hemm ukoll kapitlu tal-aħħar komunikazzjoni tiegħek min-naħa tal-Kunsill kif ukoll mill-Kummissjoni fuq dik li għal-kultura u nittama li dan ikun suġġett illi, anzi ċerta minnek, il-presidenza tal għano Kosta mela taħħa. Apparti mbagħad il-valur tal-patrimonju kulturali, tal-pajzaġġ, dan u wieħed mis-sorsi l-iktar importanti għal mudell ta' sviluppu ta' tkabbir għat turiżmu ġdid kulturali għal ekonomija illi msejsa u kol fuq sostenibilità kulturali u mux biss fuq sostenibilità ambientali jew ekonomika. U nittama illi din l-attenzjoni li tat il-presidenza ellenika u qabdet ukoll ma dik belċana tal-2010 fej kien hemm u ukoll fi strateġija tal-Ewropa 2020 tista' tkun element eh, konsidrat għal futur. Grazzi ħafna Sinjura Costa. Issa il sinjura Pirakis. Mikro. Mikrofonu jek joċbok. Excuse me, I'm a very new one. Eh, Jiri speċini, jina ġdida fananta għawnek. Mela grazzi ħafna, President, Onorevoli Prim Ministru. Il-Presidenza Ellenika uriet illi stajt taqdi dmira. U issa illi l-Greċja qed toħroġ mid dawl għandna bżonn l-appoġġ għax il-Gvern Grek l-iktar il-Partit Demokrazija Ġdida rappresentata minni wkoll dan il-Parlament qed tkompli bir-riformi. Eh, waħda mir-riformi eh, nazzjonalizzazzjoni parzjali tal-intrapriża eh, tad-dawl U għanna bżon proġetti, proġetti li staw jajnuna, għanna bżon istabilizzaw eh, l-ambjent ekonomiku, għanna bżon innaqsu il-deficit grek u napoġġaw il-ftemiet li kienem eh, anki fil-passat hemm bżonn nitkellmu fuq dawn l-istress test, għal bżonn japplikaw il-banek l-istess termini u regoli. Grazzi ħafna, Sinjura Spiraki. Issa imiss li Sur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 segwejtu din il-politika fuq livell u wkoll ta' rispett u dan qed tagħmluh ukoll fuq livell nazzjonali, fuq livell Grek għax inti timplementa l-ordnijiet tal-Trojka mhux biss ma kienx hemm riżultati pożittiva għall ewropa bil-kontra. Il-laqda bankarja illi inti għad li ksibt hija solta se tnaqqas il-fiduċa fil-banek fil-żona euro kif ukoll f'pajjiżi oħra minn flok it-tejjiba. U se ġib magħha ukoll id-dissoluzzjoni tal-Ewropa se timmina l-integrazzjoni Ewropea għandna bżonn ta' politika differenti, Ewropa differenti tal-popli u mhux tas-swieq kapitali li inti qed isservi. Grazzi ħafna Sur Chris Ugonos l-aħħar kellim issa is-Sur Siljanides. Grazie ħafna, President. Jina nishti intenni. Fatt il-Presidenza Ellenika kisbet dawn il-kisbet specialment fuq il-razzjonijiet ma eh, fuq il-xol u tal-aqda monetarja matul periodu fejn kien hemm fasi ta' prelezzjoni u żmien diffiċli ħafna l-pajjiż u uriet id-disciplina u ġiet kontra populizmu. Jena naħseb dan jappoġġaw koll risultati jekk aħna il-koll l-Ewropej irridu nkomplu għaddejjim dawn ir-riformi lejn Ewropa ġdida, Ewropa differenti ta' integrazzjoni Ewropea, allura għandna bżonn illi hemm bżonn niġġieldlu kontra populizmu. Nifraħlek, Prim Ministru. Grazzi. Danke kollegi. Grazzi ħafna. Sur Stiljanidis, ek nikonkludu l-parti ta' Catch the Eye, il-Komissarju Sefkovic fissim il-Komissjoni. Għadilek il-kelma, grazzi ħafna Sur President, onorevoli membri, Sur Prim Ministru, meta morna il-Greċa fil-bidu tal-Presidenza tijak, inti tkellimt fuq kif din il-Presidenza tkun importanti għall-Europa, kif ukoll għal-pajizek. U inti għat comeback presidents, il-presidenza mill-ġdid, tiġi lura mill-ġdid, u dan il kambal dan il-ritorn kien ta' suċċess. U il-pajis mar u dim il swi issa miktar tkabbir, kisib dan il-surplus fil-budget ta' komora eh, snin twal u fissem il-Komissjoni nixtieq nisħaq l-sforzi li aħna ħassena li kull membru tat-tim tiegħek għamel biex użaw kull minuta illi kienem qabel il-pawsa tal-Parlament biex jgħaddi leġislazzjonijiet importanti biex l-Ewropa tkun iktar b'saħħitha u aħjar. U ma nistax naqbel ma xuħut mill-kommenti li għadni kemm smajt illum. Mhuwiex veru. Il-Presidenza taqsam disa minn 10 Eh, kunsilli settorjali u l-esperti għedin presidenti ta' iktar minn mit grupp ta' ħidma u minnari l-impen eh, personali minnar din il-motivazzjoni ma jkunx hemm suċċess fit-tmin tal-presidenza u għalhekk nixtieq tassew nirringrazzja il-Ministru Gulas u il-rappresentant permanenti direttur ġenerali u l-esperti kollha li ħdimna magħhom rib ħafna x'kien tim tajjeb, um, sforzi kollettivi, risultati tajbin ħafna ħafna onorevoli membri tkellmu fuq l-importanza tal-qaqda monetarja, il su uh, eh, waħdini u wieħed u tnejn direttiva fuq il-posting of workers, il-modernizzar tal-amministrazzjonijiet permezz ta' e-government u proċeduri ta' e-commerce u il- revizjoni tal-politika fuq il-viżi tal-ġustizzja tal-affarijiet interni jew dawn il-passi storiċi fil-tkabbir. Dan kollu ġi miksub grazzi li tim tiegħek il kooperazzjoni tajba ħafna li kellek mal-Parlament, mal-Kummissjoni Ewropea u nixtieq nippreżenti li ngħid grazzi grazzi minn qalbi personalment għal ħidma kollha tiegħek anke fit-tlestija ta' summits, il-kwistjonijiet orizzontali u eh, ukoll dan il-fajl fuq il-partiti Ewropej li se jkun tajb ħafna għal elezzjonijiet parlamentari futuri. Il-presidenza tiegħek waslet f'żminijiet kruċali għal Greċja u għall-Ewropa u nemmen li issa nistgħu ngħidu illi sitt xhur wara mill-bidu tal-presidenza tiegħek illi stajna najdu illi issa l-Ewropa iktar b'saħħitha għandha bażi iktar solida u nawguralek għal ċittadini u għal pajjiżek għal dan ir-ritorn lejn il-kupru ekonomiku wkoll. Grazzi ħafna. Fin danke. Grazzi ħafna sur kummissarju Sefkovic. Issa nad il-kelma fisem il-Kunsill il-Prim Ministru Samaras. Iva nixtieq nirringrazzja l-onorevoli membri tal-kumenti pozittivi tagħhom fuq il-Presidenza Ellenika, mod partikolari fuq il-strateġija ta' sigurtà marittima Ewropea illi tinkludi hemm bżonn nammetti wkoll iż-żoni marittimi u r-rispett għall International Law of the Sea, għall liġi nazzjonali fuq il-bahar. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi wkoll li tkellmu fuq soluzzjonijiet li ġew provduti għal ġufijiet ta' struttura Ewropea. Ina jiddispjaċini illi kif qal kollega aħna ffokajna l-iktar forsi fuq il-Greċi mhux fuq l-Ewropa hawnhekk dan id-dibattitu u ehm, hemm bżonn iwieġeb fl-2010 meta kien hemm il-kriżi tad-dejn fil-Greċja l-aqda monetarja tagħna ma kellix strumenti biex tkun tista' tilqa għaliha. Aħna wasalna ma konniex lesti ma kienx hemm ISM, e ma kienx hemm strumenti, SRF, xejn ma kien hemm u għalek nemmen issa illi għanna lotus fidejna biex nkunu nistaw nrasnu krisi bħal dawn qabel ma jpaqqaw, jew nilqawa li jom jek tassow jiġru. Mson li najt illi li kejku kena nerġaw nikbu il-roadmap tana minn din il-krisi, kullħat se jgħid illi kieku nagħmlu xi ħaġa differenti jiena kont fost dawk illi kritikaw il-politika imħalta mill-bidunet imma l-pożizzjoni tiegħi bħala Prim Ministru ta' pajjiżi wara l-Lulju tal-2012 ma kienx biex nikkritika l-intaħlita tal-politika jew nimpenja ruħi f'xi diskussjoni akademika fuq il-triq perfetta lejn istabilità, imma l-problema tiegħi kienet illi salva il-pajjiżi fid-daw tal-żbalji kollha tal-imoddi kif ukoll abbażi tal-problemi strutturali tal-presidenza tagħna u aħna biddilna dak li stajna nbidlu implementejna dak li stajna nimplementaw u fl-aħħar mill-aħħar wasanna b'riżultati. Ħriġna b'riżultat ma kienx faċli, kien hemm ħafna dbatija, ksibna eżis ħbieb l-iktar aġġustament fiskali li qatt kien hemm eh, fl-inqas perjodu Għana sowejna b-8% il-deficit tana tal-GDP sentejn u s-għera stabilta l-ekonomija f'kollas, eh, produċejna surplus eh, sena qabel l-skadenza u ħriġna fuq is-swieq internazjonali ferm iktar kmini mill-li kulħadd kien ħaseb eh, siċċurilu U minkejja dawn il-miżuri ta' austerità stretti ħafna aħna morna lura tendenza tal-qat li issa qed qed itbaxxa u eh, aħna qed intemmu wissa reċessjoni ta' sitt snin qed nidħlu fir-rekupru u l-istennijiet itbassir huma għad kabbir għas-sena id-dieħla iva il-Griegi batow ħafna u iva naqbel il-poplu tiegħi għadu għaddej minn batija kbira din l-ewwel derba u din hija l-ewwel ħaġa li kontet najt kull derba illi intqajt ma xi mexxej barran daw l-aħħar erba' snin imma l-affarijiet issa marru għall-aħjar dal-aħħar sentejn aħna qegħdin qed immexxu u naħseb illi di se tkun forsi tifkira ħażina biss negattiva biss imma jekk nieħdu pereżempju l-oppost ta' Arġentina eh, pajjiż illi wkoll kellu kien falla u 2002 għall volja pajjiż għani eh, imma issa għadhom f'kriżi u kol edi fi xifer tal-falliment iktar dbatija u minar tama. Aħna dam maridnieħ xal-Greċja u dan għamilnieħ b'sakrifiċċju kbir u maturità tal-poplu Grek kif ukoll determinazzjoni tal-gvern tiegħi. Hemm xi nies illi ma ridux tibdil fil-Greċja kien hemm dawk li qed jagħmlu l-almu tagħhom biex ixekklu il-tibdil il-proġetti iridu jbezzaw l-investituri, iridu illi jżommu il-pajis din il-mizerja din in-nassa ta' dbatija u jużaw il-krisi kriga pala pretest biex joħorġuna mill-euro jew biex jużaw dawn id-dufijiet ta' strutturali tal-euro biex jaqirdu l-euro. Imma aħna ma, ma ħallejniex li dan iseħ u aħna kontenti għax issa tassaw l-affarijiet imorru għall-aħjar fil-Greċja u qegħdin noħorġu mill-ar kriżi li qatt kena dawn l-aħħar deċenni u nixtieq nwieġeb lil xi mill-MEPs u m'għandix għalfejn ngħid li dispeċini lill-estremisti jew il-populisti jiena inservi biss l-interessi ta' pajjiżi u m'għandix għalfejn ngħidu li aħna dispeċina li dawk il nis li ma jridux il-bidla li provaw eh, rasnu l-bidla kifat qabel Eh, l-investituri, privatizzazzjoni u nasib li l-in mid-dinjità ta' pajjiżi li l-in mid-dinjità ta' kull pajjiż li wieħed dejjem jissellef u għalhekk aħna temmejna da kollu u bekk nemmen illi servejna l-aħjar interess ta' pajjiżi. Issa fuq xi ħaġa illi smajna qabel il-Greċja hija demokrazija u d-demokrazija ikomplu dejjem skont l-azzjonijiet, id-demokrazija eh, ma jispersekutawx il-konvinzjonijiet u il-membri tal-Golden Dawn ma persekutati mill-ġudizzatura dipendenti minħabba l-involvement tagħhom fatti kriminali u aħna nħudu b'serjetà ħafna il-liġi u l-ordni u mingħajr liġi u l-ordni ma jistawx ikollok demokrazija. Il-Golden Dawn hija persekutata bħala organizzazzjoni kriminali minħabba allegament l-involviment tagħha f'reati u l-Greċa Eh, batiet minn eh, okkupazzjoni minn nazisti 70 sena ilu kienu l-art tiranni li l-Greċi qatt kellhom u l-ammiraturi tagħhom huma ma nistgħux naċċettawhom imma hemm bżonn nirrepeti il il-mexxejja tal-Golden Dawn huma persegutati għal dawk li jagħmlu mhux għal dawk illi jemnu fih huma persegutati mill-ġustizzja mhux mill-gvern. U dan hu l-mod kif għand kif għandha taħdem kull demokrazija fid-dinja. U koll permettu li nżid xi ħaġa li smajt dwar il-GMOs waqt il-presidenza tagħna għall-ewwel darba stat membri issa b'mod unilaterali sta jipprojbix il-GMOs kif ġi deċis xarejn ilu mill-Kunsill għal affarijiet Ġenerali u l-Kunsill tal-Ministri għall-Ambjent. L-aħħar punt qabel nagħlaq sur President brabta mal-kriżi fl-Ukrajina, il-Presidenza f'kooperazzjoni mal-Kommissjoni u s-Servizzi Esterni għandhom approċċ fuq żewġ binarji ġifieri soluzzjoni politika u sanzjonijiet jekk mm, ikun hemm bżonn. Il-kol kemm aħna l esti f'kooperazzjoni kontinwa mal-Presidenza Taljana għas-semestru li ġej, illi bla dubju u għandha tkun waħda ta' suċċess. Grazzi. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Grazie. Bekk wasanna fit mimidela dibattitu dibattitu għamalu nissospendi seduta sassija bil-lezzjoni tal-kwesturi.